Fuq l-agenda l-punt li jmiss u dak ta' rapport għarija xeċeverija su integrat għal konsenja tal-pakketti għad kabbir tal-kummerċ elettroniku fl-Unjoni Ewropea dil kelma l-rapporter għal erba' minuti jek joġbu. Grazie ħafna, signora President, u għasis kollegi. Is-suq intern digitali ma dubbi ta' xejn waħda mill-prioritajiet tal ta' din il-leġislazzjoni attwali biex inkunu nistgħu kon tassew suq waħdin isew. Nixtieq ngħid li din il leġislazzjoni qegħdin naraw hawnhekk ukoll id-diġitalizzazzjoni tal-Ewropa u għadin naraw illi fil-suq ta' digitali fl-Europa għad naraw ħafna opportunitajiet, opportunitajiet biex nkomplu bis-suq wahdini kif ukoll biex noħorġu mill-kriżi u nixpanaw l-ekonomija tagħna, l-intrapriżi tagħna, il-konsumaturi tagħna biex jifditlu f'dan is-suq digitali u jaħsbu din l-okkażjoni tal-kompetitività li qegħdin naraw dawn l-aħħar snin għal dawk li huma mbagħad mqabbli mal-kompetituri tagħna. Din hija opportunità tad-deb biex neġa' nattivaw dan is-suq u opportunità biex indaħlu wkoll hawnhekk iż-żgħażagħ iż-żgħażagħ tagħna dan is-suq tax-xogħol Ewropew. Din leġislazzjoni aħna diġà tajna bidu għal ħafna inizjattivi li huwa avvanz sew għal konsolidazzjoni tas-sew ta' suq waħdini diġitali fl-Ewropa u dan għedin naraw u kol permezz ta' suq intern lejn il-konsumatori, konsumaturi li tkun il-suq digitali kun ta' su realtà u priorità. U għalek, dawn il-rapporti li għana biex inkomplu bis-suq wahdini permezz ta' li kommes li ġi approvat fl-2010 kif ukoll is-suq wahdini digitali approvat f'Diċembru tal-2012 huma ukoll ir-roadmap biex nkunu nistaw nilħuq l-għanijiet tagħna u dan il-roadmap ġiet ukoll minn din minn din hawnhekk minn dan il-Parlament biex ikolla dan is-suq din diġitali fl-Ulju. U għalhekk dan il-żmien kollu il-grupp ta' ħidma speċifiku tal-Kummissjoni tas-Suq Intern aħna kellna laqat ta' kull xar eh, fl-2011 u f'dawn il-komitati f'dawn il-konklużjonijiet ukoll laħmu il-kontenut eh, ta' riżoluzzjoni. U għalhekk dak li naraw illum huwa illi nkunu nistaw inkomplu bl-isvilupp fuq l-important dan ir-rapport importanti li għadha se jkollna nivotaw fuq. U għalhekk qegħdin naraw illi dan huwa l-punt kulminanti ta' dan ix-xogħol qed nagħmlu fil-era diġitali u għalhekk aħna biex naslu għal suq suq waħdini permezz ta' dawn il-konsinji ta' e-commerce huwa fondamentali waħda mill-pilastri mil Eh, ta' fejn naw dawn il-fiduċa li nistaw nagħtu l-konsumitu biex huma jkollhom fiduċa mbagħad din is-sistema. U għalhekk huwa kruċjali li aħna ikonna eh, dawn il-shoppers retailers illi jkunu eh, jistgħu speċjalment tal-SMEs biex għamu dan il-kummerċ fuq l-internet biex ikun jistaw jafdaw u kol dan il-prodotti biex Eh, il-konsumaturi kunu jafu li jistaw eh, jaffordjaw li jaslu biex jamlu hekk f'dawn il-prezzijiet u il-konsinja tasal ta' kif suppost. Għax dan huwa s-sitwazzjoni li aħna jridu bil ntejbu sitwazzjoni eżistenti u jira nixtieq ukoll nirringrazzja wkoll ix-xogħol kollaborazzjoni li kelli ma' Shadows ukoll biex naslu għal dan il-ftehim fuq bosta oqsma li mbagħad ġiet imsarfa wkoll eh, fir-approvazzjoni anke fil kumutat ta' Suq Intern ta' u tal-konsumaturi. U lek naqbel ma nalaq nixtieq ngħid illi dan niżvilupp li għamilna matul il-leġislazzjoni ma nix għalfejn nifqgħu hawnhekk, anzi se jkun fundamentali ninkomplu għaddejjin, ninkomplu navvanzaw. U għalek il-parlament li jmiss bżonn jirrikonoxxu l-fatt illi dak kollu li għamilna f'din il-leġislaturi u aħna kunu jistgħu jibnu fuq dak li għamilna ħafna aħna biex ikun tassew suq waħdini integrali diġitali u għalhekk permettuli u ngħid illi hawnhekk tant rabi li natkellimt f'dan il-Parlament u naseb li noħorġu kol minn din il-kriżi jekk inkomplu nimxu kif qed nimxu sissa. Grazzi ħafna. Grazie. Grazzi. Issa naddu l-proċedura kieġ di l-onorevoli Essarja. Päämarkkinoiden kasvupotentiaalia ei saada täydellisesti käyttöön ellei voida varmistaa is uniku digitali ma jistax jitwettaq sakemm aħna ma niżgurawx il servizzi loġistiċi jkunu tajbin għal SMEs su importanti immens il servizzi ta' distribuzzjoni jaħdmu b'mod tajjeb ukoll il-politika interna taħdem sew. Fil-Kumitat tal-Impjigi meta aħna kon qegħdin inħejju il-ħidma il ħidma Dwar dan irrealizzajna illi dan huwa settur illi qed jevolvi u jista' jħeġġeġ xi kumpaniji sabiex ma jaħdmux b'mod ġust. M'hemmx standards komuni u bekk jolew il-prezzijiet u f'ċertu setturi hemm strateġiji ta' prezzijiet fejn il-kumpaniji forsi jistgħu jużaw id-daqs il-daqs tagħhom biex jiżolaw lil kompetituri żgħar. Grazzi. Onorevoli Tika. Grazie. l mărfurilor achiziționate online a fost identifikat. Grazie ħafna. Għal dak li huwa li commerce ġi identifikat bħala wieħed mill ħames zoni prioritajiet sal-2015 u għalhekk din il-konsinja transkonfinari hija 65% tal wieħed blimnut jaħsbu li huwa xkiel u ħafna iktar kol għandhom Eh, tassib ħafna fuq dawk li huma konsini transkonfinali. Issa biex nżidu ma forsi fiduċa li jista' jkollhom il-konsumaturi Ewropej hemm bżonn li aħna nsaħħu trasparenza, nagħtu iktar informazzjoni fuq il-possibilitajiet ta' konsinja, speċjalment il kundizzjonijiet stess eh, ta' tal-provista, tal-konsinja jekk per eżempju jkun hemm kumpens jekk il-prodotti jaslu tard jew forsi jkun hemm xi ħsara u lek bżonn intejbu wkoll il-kopertura ġeografika kif ukoll l aċċess ġenerali speċjalment għal dawk il-żoni imbeda u dawk il-żoni rurali. Grazzi. Grazie, la parola. Grazzi. Issa il-Kummissarju għandu. Grazzi, Signora President, eżis membri. Fisem il-kollega tiegħi Sur Banjer, l-ewwel net nixtieq nirringrazzja l rapporter is-Sur Seċeverija u l-Kumitat Imko għal kontribut tagħhom sabiex ikun hemm azzjoni komuni għall iżvilupp ta' su uniku Digitali fl-Ewropa. Sentejn ilu l-Kummissjoni nediet pjanta azzjoni ambizzjuż dwar il-kummerċ elettroniku u s servizzi online. L-għanijiet tagħha huma illi tadatta l-ambjent offline għal realtajiet li qed jivolvu fuq l-internet u tħaddan ukoll u tkattar opportunitajiet għal konsumaturi u l-fornituri tas servizzi. Kien hemm 16 l-azzjoni li ġew infassla mill-Kummissjoni pereżempju, servizzi ta' pagamenti, net neutralità tal-internet u drittijiet tal-awtur. Inizjattiva oħra importanti hija dwar il konsenna tal-pakketti Dawn l-attivitajiet għandhom impatt dirett fuq il-ħajja ta' kuljum tagħna. Bħala konsumaturi jew imprendituri, il-kunsinna hija kritika sabiex niffaċilitaw il-kummerċ elettroniku. Huwa element ewlieni sabiex ikun hemm il-fiduċja bejn min jixtri u min ibih. Il-konsumaturi tal-Unjoni Ewropea jrin kull ma jmur iżidu x-xiri tagħhom mod transkonfinali iżda madwar 45% tal-konsumaturi jgħidu illi huma huma inkwetati dwar il-kunsinna f'transazzjonijiet fuq l-internet għall smis il-prestazzjoni u l-affordabilità tal-sistema hija spruna ewlieni iżda aktar minn 50% jikkonsidraw illi il kun sinna transkonfinali hija ostaklu. Sabiex nipromovu aktar it-kabbir tal-kummerċ elettroniku irridu niżguraw illi l-istruttura offline illi hija mibnija fuqu taħdem bl-aħjar mod. Għalhekk aħna neħtieġu sistema ta' kunsinna illi taqdi ħtiġijiet tal-konsumaturi u tal-SMEs, sistema ta' kunsinna illi taħdem ħarir sabiex tiffaċili tal-ħajja ta' kuljum tagħhom u n-negozju tagħhom sistema li tiġġenera aktar fiduċja fil-kummerċ elettroniku. Kien hemm konsensus mifrux fost il-msieħba kollha dwar il-kwistjonijiet identifikati u l-ħtiġa urġenti li nindirizzaw mara konsultazzjoni pubblika li ġiet imnedija fl-aħħar tas sena 2012. Bażi ta' dan u jekk nikkonsidraw ir-riflessjoni ta' rapport tiegħek, il-Kummissjoni il kummissjoni U meta konsiderati rapporti għak il-Kommissjoni adottat roadmap fl-2013 din il-roadmap tistabilixxi aktar azzjonijiet sabiex nindirizzaw il-problemi ta' kunsinna u sfidi li jiffaċċaw il-konsumaturi u il-negozjanti elettroniċi. Il-roadmap tagħti kompiti speċifiċi u ruoli speċifiċi l partijiet interessati kollha l-operaturi ta' kunsinna kummerċanti elettroniċi u stati membri permezz tal-autoritajiet regolatorji u ta' kompetizzjoni dawn l-azzjonijiet qed jiffukaw fuq tletanijiet ewlenin. L-ewwel net aktar trasparenza u informazzjoni għall-atturi kollha fil-katina kollha mod partikolari għal konsumaturi u l-SMEs it-tieni net disponibilità mtejba, kwalità u koll li wieħed ikun jiflaħ ħallas dawn is-soluzzjonijiet mod partikolari dak li huma servizzi transkonfinali u kol amministrazzjoni ta' elmenti u mekkanizmi ta' rimedju l-operaturi ta' Konsinna l-kummerċanti elettroniċi u l-laqdiet ta' konsumaturi diġa bdew jiddiskutu ħafna operaturi bdew jiżviluppaw soluzzjonijiet li jistgħu jikkorrispondu aħjar għall-istennijiet tal-konsumaturi. L-industrija edha fit-tmun tal-isforzi, et nistennew ir-riżultati u ser ikonna segwitu sabiex inżommu mal-impenji tagħna. Aħna nemnu li hemm bżonn ta' aktar azzjoni l-iktar sabiex nissodisfaw ħtiġijiet tal-SMEs u ta' reġuni mhux daqshekk aċċessibbli u li nagħtu l-kummerċanti elettroniċi u l-konsumaturi servizzi aktar konvenjenti u trasparenti. Id-diskussjonijiet għandhom ikomplu fost l-imsieba soċjali sabiex niżguraw li jkun hemm kundizzjonijiet ta' impjiegi responsabbli fis-settur tal-kunsinna. il komissjoni ser tiffaċilita dan il-proċess kollaborattiv u se tinvolvi l partijiet kollha interessati ser inkomplu naħdmu jitfit mal-Parlament sabiex nagħmlu monitoraġġ tal-iżviluppi li nkisbu li jinkisbu mis-settur fi 18-il xahar illi ġej u niddeterminaw jekk hemm bżonn ta' aktar azzjoni. Grazzi. Grazzi. Nixtieq nirringrazzjak. Nalqu diskussjoni u l-votazzjoni tkun għada fil-11 u nofs. Issa, niġu għal l-aħħar rapport fuq l-agenda tagħna tal-lum eh, minn Nikolaj fuq il migranti nisa mingħajr dokumenti fl-Unjoni Ewropea u nadi il-kelma lir rapporter għal erba' minuti.